President. U nishtiq nitċekkja din l-azzjoni, din dan il-ġest kienx rekordjat fil-kamera, sima naħseb li mhuwiex aċċettabbli li ġest palda inaqqas id-dinjità ta' din il-kamra. Grazzi ħafna tal-li ġbitna l-attenzjoni dwar dan aħna issa ninvestigaw naraw x'nistgħu ehm, nagħmlu. Ma mela issa nkomplu bl-aġenda tagħna l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport tas-Sur Lightfried fuq il-ħlas għas-sigurtà tal-avjazzjoni u għandna l-ewwel kellim li huwa Sur Lightfried innifsu bħala rapporter jekk Grazzi ħafna, Signor President. Dak li għandu xieqsam mis sigurtà tal-avjazzjoni u l-ħlas għas-sigurtà tal-avjazzjoni jidher li issa kulħadd jista' jagħmel li jrid f'dan il-qasam, però aħna aħna qed inħallsu għal dawn l-ispejjeż fil-fatt jien naħseb li din mhijiex aċċettabbli u dan l-abbozz tar-rapport qed jipprova jbiddel xi ftit fl affarijiet X'qed nippruvaw nbidlu, x'qed nippruvaw nilħu fil-fatt jiena forsi nista' ngħid mill-bidu net l-ewwel net aħjar nibda billi nirringrazzja lil dawk il-kollegi tad-deċiżjoni unanima illi ħadu għal iktar trasparenza dan fisser illi l kumpaniji tal-ajru rrid ikunu f'pożizzjoni fil-ġejjini li huma jirċievu informazzjoni illi tippermettilhom milli jifhmu aħjar x'inhu ħlas tas-sigurtà illi għandhom iħallsu lill-ajruporti u mbagħad aħna nkunu rridu naraw illi l-passiġġieri għandhom jifhmu ħalli ħalli jifmu eżattament għal xiex tħallsu. Għal xiex um, jekk hemm xi flus sejrin uh, għas-sigurtà tal-avjazzjoni. Xi ħaġa li importanti ħafna huwa dan. Fl-Ewropa kollha hemm modi differenti ta' kif dan il dawn il il-flus qed jitħallsu f'ċertu stati huwa dak il-konsumatur li jrid iħallas u fċertu stati hemm sistema mħalta. Jiena nixtieq li nżommu aħna nixtieq li nżommu dawn is-sistemi differenti, ma nixtiequx li aħna nimponu fuq l-istati membri dwar kif dawn il-ħlas għas-sigurtà tal-avjazzjoni jridu jinġabru. Ja, aħna wkoll diskutejna u għedna li meta din nitkellmu fuq is-sigurtà, mhux biss qed nitkellmu fuq il-profit, mhux qed nitkellmu fuq il-profit jew fuq il-profil. Għana naħsbu li kull ajruport li qiegħed jopra fuq bażi kummerċjali għandu jkun kemm jista' jkun trasparenti. Issa t-tielet punt huwa li aħna issa wasalna f'sitwazzjoni fejn hawnhekk fil-plenarja u ħafna appoġġ sabiex aħna nippruvaw nagħmlu differenza żgħira. Din il kwestjoni tal-ħlas s sigurtà tal-avjazzjoni hija xi ħaġa li hija koperta mill-Unjoni Ewropea, mill-akki tal-Unjoni Ewropea, però hemm kwistjoni li għandha x'taqsam ukoll ma' miżuri iktar stretti li għandhom jittieħdu u jekk aħna nħallu din bħala approċċ volontarju naħseb li kulħadd ħajibqa' eh, fl-istess sitwazzjoni, però jekk ikollna iktar talbiet u jkollna iktar ġalbiet fil-fat jista' jkun li l-pajjiżi joqogħdu iktar attenti l-miżuri ta' sigurtà mhumiex qed jittieħdu bħala reazzjoni immedjata. Irridu naraw eżattament dan x'qed ifisser għall-ajruporti għall-kumpaniji tal-ajru. U rridu naraw ukoll illi dan jippermettilna li aħna naraw x'tip ta' prinċipju rrid ikun stabilita hekk aħna maħniċ għed nitkellmu biss fuq il-kumpaniji tal-ajru jew l-ajruporti li huma responsabbli huma dinja responsabilità tal-istat ukoll. U jiena naħseb li l-sigurtà hija xi ħaġa li għandha tkun assigurata mill-istat u allura tkun finanzjata mill-istat. Hemm punti ieħor li jiena nixtieq insemmi, jiena semmej dawn it tlet punti naħseb illi dawn it tlet punti huma kollha punti validi U fil-fatt fuq l-emendi sa nixtieq ngħid illi aħna nixtiequ nappoġġjaw l-emendi tal-Partit tal-Ħodor, forsi minħabba s-Sinjor Lichtenberger da għek bil ħdejha, però anke minħabba l-fatt li dawn huma emendi li huma iktar dwar il-ħaddiema dawn huma punti importanti, speċjalment issa li dawn il-kumpaniji jinsabu taħt pressjoni kbira. Ningrazzjakom ħafna, ningrazzjak Sinjor President u ningrazzjak il-kollegi kollha. Grazie ħafna l-Kummissjoni issa. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, direttiva fuq l-avjazzjoni u s-sigurtà waslet bħala riżultat bħala ta' dibattitu fuq is-sigurtà li jiena diskutu sa mill-2001 dan isegwi l-spejjeż tal-sigurtà u wkoll rigward l-attakki tas-sigurtà eh, fl-2001 u wkoll fuq il-qafas regolatorju għas-sigurtà. Permezz tal-proposta leġislattiva l-intenzjoni tal-Kummissjoni hija li tibni għafas trasparenti u mhux diskriminatorju fir rigward tal-charges eh, tal-avjazzjoni tas-sigurtà fl-Ewropa il-Kommissjoni tħoss li dawn il charges ta' sigurtà tal-avjazzjoni għandhom jibnew konsultazzjoni eh, ma' l-aeroporti għandhom jkunu relatati ma' l-ispejjeż nixtieq nenfasizza u nifraħ il-fatt li s-sur Lex kellu xo għamil xogħol eċċellenti fuq dan ir-rapport nirringrazzja wkoll il-membri ta' dan il-kumitat li kontribwixxew għal dan ir-rapport. Jiena nemmen li dan ir-rapport jimxi f'direzzjoni tal laniet tal-Kommissjoni u u għal proposti tal-Kommissjoni. Jina nishtiq nafassi żewġ punti speċifiċi. Dawn edin imnizla fil-rapport. L-ewwel net, ir-rapport jintroduċi eh, element ġdid li huwa importanti u kol xi kultant kontroversjali dwar il-sigurtà il-proposti tal-Kummissjoni ma ndirizzawx din il-kwistjoni u raġuni i li kważi il-membri stati kollha jinsistu li huma mhumiex f'pożizzjoni li jimkommettu ruħom f'dan ir-rigward u huma jirrikonoxxu li il-finanzjament pubbliku rigward is-sigurtà għandu jiġi permess. L-approċċ tagħna għandu allura jitħallaf f'dejn l-istati membri individwali u għandu eh, jiġi trattat permezz tas sussidjarjetà. Fir-rigward tal eh, dak li jemmen sen fil-rapport u l-adozzjoni tal rapport ma fxuk se jisir għada jew inkella meta jkun xira, il-Kummissjoni tixtieq tkun taf li emenda 32 li tobbliga li l-Istati membri li jgħatu finanzjament tal miżuri iktar ħorrox eh, u dan wassal għal iktar diskussjoni mal-Kummissjoni mal Kunsill fir-rigward ta' din id-direttiva. it tini kwistjoni din għandha x'taqsam ma' kjarifika dwar l-assessjar tal-impatt li għandu jittieħed eh, fiktar dettal fir-rigward tas-sigurtà li jaqgħu taħt regolamentazzjoni qafas. Nixtieq però nkun naf li aħna diġà għandna mekkaniżmi u għandniex nagħmlu pis żejjed. L-ewwel net hemm l-Advisory Group tal-Stakeholders fuq is-Sigurtà tal-Avjazzjoni li konsisti fit trasport tal-ajru u kol rappreżentanti tal-industrija u din hija involuta biżħieħ fil-konsens ta' kwalunkwe miżura proposta ta' sigurtà tal-avjazzjoni. U koll hemm proċeduri regolatorji u dawn jassiguraw li il-Parlament jista jeżerċita id-dritt tal-vito jekk ikun xira. Għal-stant nirringrazzjakom ta' dan ir-rapport eċċellenti u qegħdin inħars djem biex naħdmu flimkien ma' rapporter fil-Parlament u fuq kwistjonijiet oħra li għandhom xasmu ma' dan is-suġġett. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Hans Peter Martin, xtaqtejt xi ħaġa? Skużawni, Però taħt regola 51 nixtieq nagħmel statement personali. Qabel jiena Sajt li huwa diffiċli ħafna li tgħix fl-Awstrija fejn hemm grupp politiku li għadu kemm daħal fi taħt il-radikali dan jista jiġi melub mid-demokratiċi nazzjonali, però mbagħad in-nies qishom xejn ma xejn u iġburuhom bċertu mod, dan huwa dak li ġara u daqsan dan ħoloq xi problemi. Pajjiżi, sfortunatament, ma setax jeleb il-passat, għadu ma jistax jeleb il-passat għanna partit radikali nazjonali bħalissa u daqser ikonna tnejn. U dan il-grupp issa wasal biex jagħmel kontribut deċiżiv lill awstrija u hemm l-ebda grupp ieħor tal-lemini radikali li huwa ġenwin f'dan il-parlament. U dan kollu huwa hija xi ċinika lejn ċertu nies sempliċement għaliex dawn tilfu. Grazzi ħafna. Nixtieq inkompli b'dan id-dibattitu. Għandek point of order? Din hija domanda tal-blue card. Dikjarazzjoni personali għada kem sarat taħt artiklu wieħed ħamsa wieħed. Allura jkolli ngħid li ma tistax issaqsi domanda, però kien hemm point of order. Jekk jogħġbok, taħt li ma regola. dan l-intervent li huwa aċċettabbli qed ixekkel id-dibattitu dwar suġġett partikolari. Jiena nissuġġerixxi li dawn il-kwistjonijiet jiddaħlu bejn rapport u ieħor. Grazzi ħafna. Aħna ser inkomplu b'dan id-dibattitu u issa jiena nixtieq ngħid li permettejt eh, dikjarazzjoni personali għaliex l-applikazzjoni kienet saret iktar kmini u kienet relatata ma' Hans Peter Martin. Issa però se nkomplu bid-dibattitu se nikkonċentraw fuq is-suġġett tagħna għandna l-ewwel kellim għal PPE u l kellim tal-grupp is-sur Sazada għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. Grazzi kbira tassew l-rapporter għax il-ħidma tiegħu hija tas-sew eċċellenti u l-kollaborazzjoni wkoll kienet eċċellenti meta ħdimna fuq dan id-dokument flimkien. Kien hemm bżonn erba' kwistjoni li ridna nwiġbu għalihom, imma kellna eh, ħidma l li stabbilixxejna li defendu l-użu tal-utenti tal-linji tal-ajru. Dik li il-ħidma ewlenija. Ma kien hemm erba' kwistjonijiet li tqajmu. L-ewwel net kien hemm it-trasparenza li huma l-gruppi li jistgħu jieħdu sew din il-proċedura. Imbagħad il frixta tad-direttiva li ma aeroporti jistaw jiġu inklużi hawnhekk. Kwistjoni oħra importanti u dina kummissjoni ma weġbitniex għalija b'xorti ħażina. Nixtieq ingrazzja hawnhekk li rapporter fuq din il-ħaġa sibna soluzzjoni fuq il-finanzjament. Dan huwa approċċ aktar rigoruż hemm bżonn l-istati membri jieħdu sen fil-finanzjament. Imbagħad hemm il kwissjoni l-oħra il-ġestjoni u l-indipendenza f'dak li għandu xaqsa ma l-istabilment ta' drittijiet u anke l-sikurezza tal-ajru. Aħna stabliċejna pożizzjoni komuni nasib hija sfida eh, komuni kemm għal kunsill u l-Kummissjoni, aħna nqisu il-fatt illi anke minkejja l-fatt illi aħna bħala passiġġieri ma nix nikkontribwixxu għal charges li fuq is-sikurezza brabta ma' mezzi oħra ta' trasport, passaġġieri tal-linji tal-ajru m'għandhomx jikkontribwixxu fuq fuq dawn iċ-charges mhux huma jħallsu għalihom. Imma xorta ċettajna pożizzjoni ta' kompromess u aħna nqisu li kompromess bħal dan għandu koll eh, ikun ġej ħat tal-Kummissjoni. Für 2,5 Minuten, bitteschön. Danke, Sur il-kadrawi għal żewġ minuti u nafs. Grazzi kollegi, kummissarju, membri. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għaliex dan huwa xogħol eċċellenti. Nirringrazzja lil daw kollha li kienu u wkoll f'dan ix-xogħol. Forsi tiftakru li l-problema ta' finanzjament eh, mhijiex ħaġa ġdida. Aħna illa nittrattaw din il-kwistjoni għal ħafna żmien sa' għamil attakki terroristiċi fl-2001 Aħna tkellimna dwar miżuri ta' sigurtà f'dak l-istadju wkoll. Sa mill-bidunet il-Parlament Ewropew kien iffoka fuq il-finanzjament u aħna għedna li din hija xi ħaġa serja u rridu nsibu soluzzjonijiet pan-Ewropej. Sfortunatament il-Kunsill għamil xwiss dwar dan. Biex infakkarkom dwar dwar dan il-fattur. Mbagħad Nixtieq nfakkar li l-Kunsill li għandu jonora l-ftehim li għamilna fil-passat, aħna għandna bżonn ta' ftehim speċjali hawnhekk u nixtieq eh, li nuru li għalta kooperazzjoni biex nippruvaw nsibu soluzzjoni tajba. Hemm xi aspetti hawnhekk li huma ta' importanza kbira. L-iktar essenzjali huma eh, kwistjonijiet ta' trasparenza. Bħalissa aħna ma nafux eżattament min ser jkollu jħallas għal dan kollu ġewwa l-Ewropa. Dak li nixtiequ nagħmlu huwa li nilħu xi ftehim, nagħmlu xi wediet u ma tinżommu ma' dawn il-wediet. Dak huwa li għandna nagħmlu. U allura xi e, spejjeż ta' sigurtà għandhom jitpoġġew għal dawk l-anijiet partikolari u mhux għal xi ħaġa oħra, din hija xi ħaġa essenzjali ħafna. Mbagħad, punti ieħor importanti huwa li jridu nagħmlu distinzjoni bejn miżuri ta' sigurtà li aħna nilħu ftejm dwarhom il-kol flimkien, il-kol flimkien fuq livell Ewropew u miżuri oħrajn addizzjonali li stati membri jridu jieħdu għal-jom infushom. Trasparenza hija ferm importanti dan huwa l-ewwel każ. Mbagħad iridu wkoll nagħmluha biċ-ċar li huwa fidejn l-istati membri li jridu jieħdu ħsieb kwistjonijiet finanzjarji, jridu eh, jgħatu każ ta' finanzjament għal miżuri ta' sikurtà. Jgħu tsibu wkoll koordinazzjoni Ewropea għal miżuri ta' sikurtà. U dawn għandhom ikun deċiżjonijiet li jtietu fuq il-body scanners eżempju, u kwistjonijiet oħrajn simili li stati membri għandhom iħallsu għal dan huma stess. Grazzi ħafna issa il-Sinjura Meissner għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjura President nixtieq nirringrazzja lill rapporter u kol fissem il-sinjura Hannes Blasher li ma tistax tkun għaw il-lum maħna u li kienet t tafna dwar il-kustjoni kolla nishtiq nejt li il-mertu ta' rapport eh, jider permess tal-fat li kienem votu unanimu fil-komitat fil-kas tal-kwistjoni ta' domanda orali li kena aktar kmieni, din hija dwar protezzjoni tal konsumatur u sigurtà fl-avjazzjoni. Aħna rridu sigurtà, però rridu wkoll il-konsumaturi jkunu jafu għal xiex din ħalsu u kemm din ħalsu. Ti suġġerit li sistemi huma kollha differenti fl-istati membri u aħna ma rridux li dan jinbidel. Aħna ma rridux ninterferixxu, però rridu trasparenza dwar dawn l-ispejjeż dwar dawn l-charges u x'parti eh, tal-prezz li ħallas il-konsumatur tmur għas-sigurtà. Aħna ma nafux bħalissa. Kemm mill-prezz ta' biljett partikolari imur għal raġunijiet ta' sigurtà. U irrid ikollna garanzija li dak li jiġi mħallas għas sigurtà jiġi fil-fatt intużat għal raġunijiet ta' sigurtà u mhux għal xi ħaġa oħra. Dan huwa approċċ loġiku Hemm xi punti varji bejn dak li jixtieq il-Parlament u dak li jixtiequ l-Istati Membri. Ġifieri dawk min ser iħallas għal iktar sigurtà, iktar sigurtà għaċ-ċittadini Ewropej. Intqal li l-Istati Membri għandhom jagħmlu dan għal ġdini kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali u l-Istati Membri però ma jridux ħallsu għal dan. Kif diġà smajna iktar kmieni, dwar jekk irridux il-body scanners jew le, aħna wkoll irridu niddiskutu jekk dan u se jkunu fl-Ewropa kollha jew le u min se jħallas għalihom. Jiena naħseb li spejjeż tal-sigurtà tal-avjazzjoni rridu jiġu trattati b'mod trasparenti ħafna. Grazzi ħafna. is sinjora Foster miex hawnhekk, allura ser naddu għas-Sinjura Rosba għal-minuta. Grazzi. en lufthavn blev en slags by. Jekk xi ħadd imur jixtri biljett, irtjur il-passaport, din hija xi normali. Però issa hemm proċessi varji Naħseb li il-koll għanna l-istess għanijiet biex niprivaw nisimplifikaw dawn il-miżuri diffiċli biex inti tixi per eżempju biljett. Aħna il-koll naplikaw l-istess miżuri. Miżuri huma l-istess l-Ewropa kollha, miżuri trasparenti għat titjiriet kollha ġewwa l-Ewropa. Il-passiġġieri kollha u wkoll l-kumpanijiet tal-ajru Irridu juru biċċar għalfejn dawn il-miżuri ta' sigurtà taħlu fis-seħ. Il-passiġġiera ma jistgħux jqogħdu jħallsu għal dawn il-miżuri ta' sigurtà għal kull ajruport differenti. Grazzi ħafna ngħaddu għas-sur għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President, Kummissarju. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter ukoll għax-xogħol tiegħu. Nishtiq nirringrazzja gruppi oħrajn, kumtat ta' trasport, per eżempju, kellu diskussjoni interessanti ħafna. Naħseb li aħna diġa għamilna kompromessi mal-Kunsill u l-Kunsill ma uriex bisija trida għal kompromess u dan ġara fil-passat ukoll. Jiena naħseb li rridu nitolbu appoġġ hawnhekk. Irridu iktar appoġġ biex nassiguraw li eh, charges ta' sigurtà ma jisirlom xie eccezzjonijiet, per eżempju, ċertu miżuri li jittieħdu. Għanna rridu trasparenza għal passiġġiera u nura biċċar min qed jaħallas għal xiex u kemm qegħdin ħalsu. Dan huwa prerekwiżit. Hija ħaġa importanti għal ajruporti, għal kumpaniji tal-ajru, dan huwa aspett ferm importanti. U mbagħad hemm tielet punt, il-pagamenti. Dan huwa dejjem il qofol ta' kwistjoni. Naħseb li għas sigurtà pubblika il-fondi pubbliċi għandhom iħallsu għal din is-sigurtà pubblika. Issa għandna l-kwistjoni ta' subsidjarjetà hawnhekk dan huwa dejjem argument konvenjenti ħafna. Sempliċement insejħulu sussidjarjetà u dan jispjega kollox. Però aħna rridu nagħmluha biċ-ċar u nassiguraw li l-miżuri għandhom jiġu imħalsa minn fondi pubbliċi. is sigurtà u spejjeż għal-sigurtà żdiedu ħafna fl-aħħar ftit snin u allura din il-kwistjoni kollha issa għandha impatt ekonomiku. Hawnhekk qed nitkellmu dwar 30% tal-ispejjeż u aħna meta titkellmu dwar spejjeż ta' sikurtà dan ovvjament għandu aspett ekonomiku. Allura dawn it-tlet punti huma ferm importanti skont jiena u nispera li l-Kunsell il-Kommissjoni issa jgħinuna u jappoġġawna. Grazzi ħafna l-kelima li jmissu Sinjura Tikkaw żewġ minuti. Grazzi ħafna Sinjura President, Sur Kummissarju. Il-leġislazzjoni proposta toffri għafas biex nistabilixu ċarġi ta' sigurta fl-avjazzjoni li hija sistemi li għal sistema miex diskriminatorja. Is-sistemi applikati fl-ajruporti għaw taħt l-istati membri ma l-passiġġieri li jħallsu fuq dawn charges indirettament meta jixtru l-biljet. Allura l-passaġġieri għandhom ikunu jafu li ma eh, huwa huma l-charges ta' sigurtà inklużi fil-prezz id Direttiva li għandux sama charges tal-aeroport iż-żewġ direttivi li għandux taqsam dan għandhom jiġu armonizzati. Il-Parlament għatta drabi sejja sabiex f'dawn id-direttivi il-charges li għandhom xaqsmu ma' sigurta jintużaw biss mill-operaturi tal-aeroport biex idaħlu biss miżuri ta' sigurta barra minn hekk il-Parlament tallab aktar eh, trasparenza fuq kif jinġabru dawn eh, il-charges li stati membri ma xorta jistaw jimponu ċertu miżuri aktar stretti ta' sigurta barra dan imma l-ispejjeż jridu jintrafaw mill-istati membri in kwistjoni l-miżuri ta' sigurta m'għandhomx iżommu il-flus tal-passiġġieri fl-aeroporti b'xorti ħażina fuq kollox fi Brussell hawnhekk. Naraw qudiemna ringili li ma jispiċċaw qatt mill-passiġġieri. Bl-istess mod jiena nixtieq nitkellem fuq l-interdizzjoni ta' ċertu likwidi abbord u ċertu prodotti jaqdu jittieħdu. U b'xorti ħażina, per eżempju, fl-aeroport ta' Brussell hemm proċedura ngobranti ħafna li twassal għal konfiska ta' dawn il-prodetti jaqdu joħduhom din hija proċedura li bċarti ħażina ma tippermettix li jkun hemm il-possibilità lil dak li jkun meta jasal jerġa' jieħu l-prodotti li jkunu ħaduru. Grazzi ħafna lis sinjura Tikaw. Tamanda blue card ta' Sura Bermajer għalik, tixtieq tirrispondi jekk jogħġbok? Mr. Robert Meyer, kjoġbok. Le, jina kont qed nirreferi għal catch the eye. Tajjeb, skużawni mandu najċ, tgħid il-President dinja talba ta' catch the eye. Issa jmiss sur Paxka għal minuta. Grazzi fir rigward ta' spes ta' sikurta' dawn l infej ġdid tal-kumpaniji u aeroporti. Spiss jispiċċa jkollu ġimħallas mħallas mill-konsumaturi l-passiġġiera. Għal daqstant irridu nsibu mezzi ta' kif nassiguraw li ċertu mod il-valur miżjud tal-fis ta' sigurta ma jiġux intużati bħala skuża għal nies li jridu jagħmlu prof profitti, ġifieri jagħmlu flus faċilment. dawn il-flejes ta' sigurtà għandhom jintużaw biex ikun hemm sigurtà, garanzija ta' sigurtà għal passiġġieri. Miżur permezz ta' miżuri trasparenti. U dawn ir-regoli mbagħad jitnaqsu xi ftit fil-futur f'dan il-proċess jieħ u iwafqu mill-kumpaniji milli abbużaw li l-passiġġieri tagħhom u idaħlu iktar flus butom permezz ta' biljetti iktar għalin u fżieda ta' charges, ġifiri dawk li huma jsejħulhom taxxi li l-passiġġieri kollhom iħallsu. Irridu wkoll inwaffqu li jkun hemm xi uffiċċji ġodda li jinbnew f'ċertu pajjiżi. Jidher li kien hemm problema teknika, tgħid il-President? U domt xi ftit iktar minn minuta Fortunatament l-arloċ issa tagħna qed jaħdem mill-ġdid u se nżommu mal-ħin tagħna għandna sur tal ġnuti. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju. L-implikazzjoni ta' dan l-irmiet mill-vulkan wassal biex jitħassru eluf ta' titjiriet għax l-ispazju ta' titjiriet tal-aeroplani eh, inala. U jekku saħan għodu nitlu f'argumenti fuq min ħajħallas fuq dawn id-dizastri nazzjonali natura naturali. Nistgħu noqogħdu nitlu f'dan diskussjoniet ma jispiċċaw qatt. Waħna ħanajdu ħnistaqsu wkoll mena miħaj ħajħallas għal dawk il-miżuri aktar stretti li ddaħlu minħabba il-miżuri li ttieħdu kontra terrorizmu. Mhux faċli li l-istati membri jerfaw il-peace, rridu naraw li ma jkunx hemm sensiela sħiħa ta' miżuri ta' sigurtà u body scanners ma' kullimkien sensiela ta' miżuri li ma jispiċċaw qatt. Hemm il-kwistjoni ta' Swift ukoll fuq l-iskambju tad data. Bażikament, Hemm ukoll il-nuqqas ta' kontrollaturi tal-ajru. Dan jista' jkollu implikazzjonijiet korra ħas sigurtà Eh, flajru. Fid-disajnijiet kien hemm l-idea li jkun hemm eh, ajru wieħed Ewropew. li nistaw najdu u illum jew għadha ser ikun hemm l-istrajk tal-kontrollaturi tal-ajru kull ma din il-kwissjoni tal-irmit mill-vulkan hija li posponita. Mbagħad ikollna nitrattaw dal-kwissjonijiet. Is-Sinjura De Vera, grazzi ħafna l-rapporter għat-test u anke l-kooperazzjoni li wera fuq dan id-dossier. Napoġġa l-proposti tiegħu fuq il-finanzjament ta' sigurezza fl-ajru għax hawnhekk qed nitkellmu fuq is-sigurezza u mhux ehm, fuq is-sigurtà kumitat tagħna ilu żmien jitqabad biex naċċettaw il-prinċipju l-miżuri aktar stretti fuq is-sigurezza għandhom eh, jaqgħu fuq l-istati membru napoġġa l rapporter Is-sikurezza ma tikkonċernax biss il-passiġġieri ma liċ ċittadini kollha u hija responsabilità tal-istati membri biex jidu miżuri biex jiġġieldu kontra terrorizmu mhux ġustifikat illi jkunu l-passiġġieri tal-ajru illi jaqafuhom il-pis li jiffinanzjaw dawn iċ-ċarġis tas-sigurtà eh, fl ajruporti u fl ajruplani hemm trasport mezzi ta' trasport oħra pal per eżempju l-ferrovi u trasport marittimu fej l-istati membri jiffinanzjaw parzialment jew kollha kemm huma dawn iċ-charges ta' sigurtà. U allura rridu li eh, nappoġġaw l-emenda 32 li ġi adottat mill-komitat tagħna. Jekk aħna ħanimxu fuq dawn il-miżuri ta' trasparenza kif għandna fit-test, f'din id-direttiva mm, qed naraw li m'hemmx lan li jkun hemm sistema waħda Eh, tal-ċarġis tas sigurtà fil-waqt li nħarsu regoli komuni rridu nippermettu lill istati membri li jżommu s-sistemi tagħhom tal-ġbir ta' dawn il-ċarġis u fl-istati bħal pereżempju Spanja, l-Italja u eh, Franza dawn il-ċarġis votati mill-Parlament u allura għandha tkun l-awtorità ta' appell fuq il-liġi li għandha jkollha eh, l-awtorità ta' supervizjoni indipendenti. Mbagħad hemm l-emenda 40 eh, li titkellem fuq dan u nispera li jintom tappoġġawha biħiġarkom din l-emenda meta naslu għal-votazzjoni. Grazzi ħafna s-Sinjura Ajala Sender għal minuti. Grazzi ħafna, s-senjura President, minkejja l-problemi li huma ovvi. Rajna din il-ġimgħa illi m'għandniex awtorita waħda responsabbli mill-ġestjoni tal- traffiku tal-ajru. Ma meċin dik il-mira u dan il-test il huwa pass din id-direzzjoni. Nixtieq ngħid prosit li sur Lightfrit ħares lejn l-aspetti ta' traffiku tal-ajru anke lejn l-aspetti soċjali u qed resaq dan il-punti mod qawwi u xi drabi naqra żejjed. Ma nafx sistema waħda li tkun taħt awtorità waħda li jkun hemm trasparenza fuq il- li wieħed jistabilixxi dawn iċ ċarġi su biex jiġborhom u li l-passiġġieri jkunu jafu xem fin-nofs kol affarijiet zbieħ dawn imma affarijiet min-naħa tal-Kummissjoni li huma nieqsa. Sinjura De Verek qalet li m'hemmx għal finċar ta' sistema fejn il-Parlament nazzjonali ikun qed jivvota fuq dawn iċ-charges, mhux li jkun hemm eh, korp wieħed u dan huwa idu kopru nixtiequ nkunu nafu mill kummissjoni xi status ser jkollu dan it-test. Jidher li hemm naqra differenzi mal kunsill fuq dan it-test u fuq id-direttiva fuq il- l-nasijiet li jisiru mill-aeroporti. ħafna drabi anke kredu li ħajħalsu l-istati, fl-ħar mill-ħar u ċittadini li ħajħalsu. Aħna għaletti mit-ċittadini nixju għallura naqra ċarezza minnaħat tal-Kommissjoni fuq u ma kif qed jaraw li ħajġri fuq dan il-punt. sur Marinescu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna huwa minnu li trasport tal-ajru il-mezz eh, ta' trasport li għal aktar sigur fostom kolla, fost il-mezzi kolla. U eh, palma rajna, il-fat eh, li zbroffa vulkan, rajna x'implikazzjoni tikun hemm jekk ma jkunx hemm il-mezz ta' trasport tal-ajru bejn il-ħoloq kollha li e, saru din il-katina l-ekwipaġġ fl-aeroport il-passiġġieri, irid ikun hemm komunikazzjoni. Il-passiġġier forsi aktar importa e, li jkun komdu u ma jifhimx il-miżuri tas-sigurtà huma meħtieġa u li hemm ċertu spejjeż ma jkunx jaf li xista jiġri jew forsi ma jafx xi traġedja jista' jiġri 11 ta' Settembru teddida terroristika jekk ma jiftemux tajjeb il bdotu u il-kontrollatur tal-ajru jew kondizjoni ta' atmosferiċi ħżina, dawn kollu affarijiet importanti. U rridu allura napplikaw ir regolament skont kif huwa miktub. Naqbel ma dawn il-miżuri imma irridu jkunu trasparenti, il-passiġġieri għandhom id-drittijiet għandhom igawdu mit trasparenza għandhom ikunu jafu l-verità b'xorta ħażina, l-komunikazzjoni, trasparenza f'dan is-settur ta' sikurezza tal-ajru għatem fejn tittejjeb. U dak huwa dmir tal-aeroporti, tal-kumpaniji tal-ajru, illi għandhom juru aktar trasparenza. Il-passiġġieri minna l-oħra wkoll għandhom jifmu l miżuri tas sikurezza fl-aeroparti, fl-aeroplani, anke jekk forsi dawn jiskumu dawk naqra fl-aħħar mill-aħħar u l-ġid taċ-ċittadini u tal-passiġġieri. Is-sur u l-mira minuti. Grazzi ħafna. Signora President, Kommissarju, kollegi, l-ewwel ningrazzi l sur Lajfri tal dan ir-rapport eċċellenti. Fih kontenut eċċellenti li ħafna minna nistgħu jistgħu jaċċettaw. U l-miri tiegħu qed jieħduna l-bot li hemm bżonn allura issa koordinazzjoni ta' dawn il-miżuri kollha tas-sikurezza. Ma nafx forsi Għandu jkun hemm ukoll awtorità ġdida li titwaqqaf biex titratta dawn il-kwistjonijiet is-sussidjarjetà kif qed jingħad fir-rapport hija ħaġa tajba u għandha tinżamm naħseb jiena. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn it-taxxi u ċ-charges. Hija ħaġa importanti din. U l-aspetti kollha li jaqgħu fuq l-istati membri meta jkun hemm ċertu eh, spejjeż partikolari bħal pereżempju ġidda kontra t terrorizmu dawn għandhom jiġu finanzjati mit-taxxi mhux mit-ċarġis tal-konsumaturi. Huwa importanti li narfu illi jekk ħajiddaħlu aktar miżuri ta' sikurezza mill-istati membri, allura għal darbora ser ikun fidejn l-istati membri biex iħallsu għal dawn il-miżuri. Dan l-istess palma ġri fuq smoħrajn Pal per eżempju sikurezza tal personali jew kwalunkwe ħaġa oħra. Ovvjament, il-Kummissjoni qiegħda titkellem fuq l-impatt ta' dawn il-miżuri kollha qed jgħidu li ħajkun hemm persentaġġ ta' 0.1 fil-mija. Ma rridux imma noqogħdu nimiraw il-fuq wis. Iridu kompromess li jista jitwettaq. Hemm riservi kbar minn naħa tal-Ġermanja fuq il-kwistjoni tas sussidjarjetà l rridu nqisu dawn l-aspetti. Grazzi ħafna. Ngħaddu għal KGDI. Is-Sinjura Rojtova għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Anke appoġġa napoġġa bisidin il-proposta għax din żid it-trasparenza tal-miżati u charges tas sikurezza għal passiġġieri u għal kulħadd ma nafx għalfejn maħniġ qed nippruvaw niksbu livell għali ta' armonizzazzjoni. Jiena imħasba li minħabba l-pożizzjoni dominanti ta' xi ajruporti xi konsumatur qegħdin iħallsu eh, charges eċċessivi li ma jwaslux għal aktar kwalità jew aktar ħeffa meta wieħed qed jagħmel iċ-check-in. Id-direttiva ġiet implementata sentejn ilu għal l komissjoni għandha tkun aktar eh, koraġuża fir-rapport evalwazzjoni u ta' timponi model wieħed biex iġu kalkulati dawn iċ-charges għan bżon miżuri stretti naqbel bħal per eżempju l-body scanners dan iġu mħalsa mill-budget nazzjonali mhux ehm, il-passiġġieri b'mod partikolari meta wieħed iqis ir-riski tas-saħħa li jġibu magħhom dawn il-charges ta' sikurezza jistaw jinġabru mill-kumpaniji, mux mill-aeroporti. Issa, Sur Pasqua, grazzi. Sur Latfit għandu raġun l-spisa biex ikun hemm aktar sikurezza għandha tiġi koperta mill-istati membri wara kollha Wara kollox il-passiġġieri diġà qegħdin iħallsu l-istati membri għas-sikurezza b'mod ġenerali. L-istat ma jistax jaqbad jgħid li ċittadini tiegħu ħadd iħol dak li tħallas għandu dmirijiet oħra barra dan għax l-istat mhux biss xi fornitur ieħor ta' servizzi blan li għamel il-qlieħ. Qegħdin fakkar f'din il-verità ovvja x'minkejja dan il-prinċipju l-passiġġieri U mux l-istati edin iħalsu għal dawn il-mizuri ta' sikurezza. Kif il-rapporter qed jgħid tajb barra minnek, ħafna drabi is-sikurezza eh, barra dak li jiġi provdut is-soltu mish qed tiġi eh, motija mill-istati ma minn kumpaniji privati li jkunu b'sotto kontratti li ma jagħtux każ id-drittijiet tal-passiġġieri mod partikolari fuq dak li għandu xaqsam mal leġizlazzjoni li għandu xaqsam mal privatezza tal-passiġġieri. Issa is-sur Pasku. Grazzi ħafna. Anzi sur Obermeyer. Grazzi ħafna. Naseb għana nużaw kejl oġġettiv biex inkejlu dawn iċ-ċarġis tas sigurtà u għandu jkun hemm kontribut mill-istati membri u l-passiġġieri li huwa importanti u li jkun hemm rabta bejn iċ-charges li nġabru u servizz li jingħata. Huwa importanti illi niddefinixxu s-sikurezza tal-ajru nkun għandna nkunu nafu eżattament għal xiex qegħdin inħallsu. Ħalli nkunu nistgħu nintraċċaw kif qed jiġu kalkulati dawn iċ-charges għandu jkun hemm informazzjoni fuq kemm jiswew u anke jkun hemm tqassim ta' l-ispejjeż fis-sens li dak li jkun ikun jaf kull ħaġa qed tiġi mħallsa. U naraw ukoll li ma jkunx hemm tfixkil tal-kompetizzjoni hekk. Grazzi ħafna kienu l-kelliema kollha li kellna taħt il-keġdi għaj nerġgħu marru lur issa kommissjoni Sur Peel Banks. President Membri Onorevoli, kellna diskussjoni interessanti tassew fuq is sikrezza tal-avjazzjoni naħseb il-koll kellna l-esperjenzi tagħna nista' nirrakkuntalkom eh, l-esperjenza tiegħi par preżempju meta eh, rrit indaħħal eh, ċertu tipi ta' ġobon mill-aeroport imma ma stajċ. Kwistjoni irrid ikun hemm titjib fis-sistema l-proposta tal-Kummissjoni qed mur pass aktar il qudiem għax hekk jkun hemm is-sikurezza ser ikun hemm iċ-charges. Imma l-ewwel regoli għat trasparenza. Jiena nemmen il-rapport u anke l-proposta tal-Kommissjoni isaħħu li l-xurxin mod reċipiku fuq il-kwistjoni fuq min għandu jħallas dawn il-ċarġis jina naħseb il sussudjarita hija laqwa ħaġa għax eh, huma ċittadini li ħajħalsu jekk ħajħalsu l-istati membri. Ma l-kwistjoni hi min ħallas it-taxxa jew il-passiġġieri li għandhom iħallsu Skont eh, l-arranġamenti li jagħmlu fuq is-sikurezza tal-avjazzjoni, il-parlamenti, il-parlament fil-fema tiegħek qed iħares aktar il qudiem qed iħares lejn is-settur kollu kemm hu b'mod ġenerali. Irdu naraw fejn wasal din id-diskussjoni ma naħseb il-Kummissjoni hemm proposta deċenti u jiena kuntent ħafna li l-Parlament qed jaċċetta din mod ġenerali u bħassoltu jimira naqra aktar mill-proposta tal-Kummissjoni ħanaraw da fejn wassalna ma jiena nemmen illi din hija proposta li waslet f'waqta u għandha wkoll il-mira xirqa Grazie tal kommissarju Pilbalg, suqal darbohra nisimaw mir rapporter Sur Lightfried. Grazzi ħafna, wara da tifħir kollu qed neħmar. Insomma, tantx għandi żmien neħmar. Nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters. ħdimna l-kol flimkien mal-sasada eh, u oħrajn. Inna l-sena naħdmu sfiq fuq din il-ħagġa u provajna li l-politika Ewropea meċu għal din f'dan il-qasam. U mux eh, nżommu l-politika individwali ta' kull stat membru. Allura ħriġna din rakkomandazzjoni l-Konsil. il-komunità ta' trasport taħdem mod espert u targumentaw kol mod espert u għandna argument interessanti li rridu nħabtu wiċċna magħhom qudiem il-Kunsill. Aħna kalpriqet eh, palma jgħidu tqajmux jekk il-Kunsill mhux ser ikun lest illi jara kif jersa aktar li il-Parlament Ewropew, allura kien hawn xi kollegi li qalu illi fil-kumitat irridu nbidlu xi pożizzjonijiet. Imma jekk il-Kunsill mhux les li għamil naqra konċessjonijiet li aħna ma maħna les li nagħmlu konċessjonijiet. Namel allura din is sejħa jekk ġobkom iċċaqalqu stati membri. Għandna trattat ta' Lisbona Iżoċ naħat iridu jippruvaw jersqu lejn xurxin, inkella ħajkolna swift oħra. Grazzi ħafna u il-votazzjoni ser issir fis sessjoni plenarja li jmiss fi Brussell. Mena, issa